Unek għandi punt importanti xin eh, xinħabbar. Skont regoli 198 tal regoli ta' prezura konferenza tal presidenta kien hemm talba ta' 283 membru illi kun hemm ta' investigazzjoni dwar il kel tal-emissjonijiet fis-settur tal-karozzi. Fil-laqa ta' Warn of Sinar, konferenza tal presidenti ħadu nota ta' din it-talba u kien hemm sottomissjoni valida ta' din it-talba minn aktar minn kwart tal- membri tal-Parlament u bekk għanna u kol proposta ta' deċiżjoni prezentata l plenarja biex ikun hemm kumitat ta' inkjesta u s-setat anki il-kompożizzjoni tagħha ikunu infissra. Il-proposta ta' deċiżjoni bin numru b 8142 sbarra 2015 hija disponibbli fil-website tal-Parlament. L-awla se tivvota fuq din il-proposta fil-bidu tal-votazzjoni ta' għada. L-emendi għal-proposta tal-Konferenza tal-Presidenti brabta mal-kompożizzjoni numerika tal-Kumitat tankjesta jistaw jiġu prezentati sa 8 ta' filaxija illum. L-awla se tivvota fuq il-ħatri tal-Kumitat ta' inkjesta fit-19 ta' jannar. Issa, skont l-agenda, għanna dikjerazzjoni. L-Onorevoli Marjas, skont il-regoli tal-Presitura, kjoġbok. Iva, President, jina smajt din l-istqarrija tijak l kif rajtinna li għanna din il-proposta li għanna sal-lejla, sa' tminja tal-lejla biss biex niprezentaw il-numri, għanna nqas minn sija, ma sifx li għaxaġa demokratika din, di biex proċedura adattata tal-parlament. Jiena naħseb li għanna jkonna bizzejed żmien jekk qed tajdinna illi rridu nagħmlu proposta speċifika fih dan sija, allura ma naħsibx li jkonna bizzejed ħin. Grazie il-President, mela. Inti kif taf edin nimxu skont ir-regolamenti hawnhekk u din id-deċiżjoni ittieħdet mill-konferenza tal-presidenti illi wkoll deċidew dwar il-ħin għal prezentazzjoni tal-emendi u għal dak li għandu x'jaqsam id-deċiżjoni tal-konferenza tal-presidenti, aħna qegħdin ovvjament nieħdu nota nota ta' situazzjoni dispjaċini s ħnisser ninkomplu diskutu dan il-punt. Mela, issa għandna dikjerazzjoni tal-Viċ President tal-Kummissjoni Reprezentwali tal-Unjoni għal affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà dwar l-20 anniversarju tal ftejim ta' paċi ta' Dayton. Naddi l-kelma l-Ministru Smith għal viċi President tal-Kommissjoni Rappresentant Oli.